li fuq l-aġenda. Ġifiri, qed nitkellmu fuq l-istqarrija tal kommissjoni fuq il-marka tal-oriġini. Kummissarju, Sinjura Ashton. Uh, President, thank you. Grazzi, President. Jiena sodisfatta ħafna u kontenta li għandi l-opportunità llum li nindirizzakom fil-sessjoni plenarja dwar il-proposta tagħna għal-regolament ta' marka tal-oriġni. Din hija proposta li l-membri jistgħu jiftakru li Il-Parlament kellu appoġġ kbir mill-adozzjoni tal-kolleġġ f'Diċembru minn Diċembru tal-2005 jiena niftakar ir-riżoluzzjoni tas-6 ta' Lulju 2006 u l-istqarrija bil-miktub ta' 3 sa' Settembru 2007. Jien kell il-privileġġ li diskuti din il-kwistjoni xar li għadda f'Strasburgu ma' grupp ta' membri fil-Parlament li saħqunna li rridu naġlu kemm jista' jkun biex nadottaw dan regolament. Naħseb li tistgħu taqblu li hija ta' importanza fundamentali li l-politika ta' kummerċ mhux biss issaħħaħ il-pożizzjoni ta' swieq miftuħa iżda tindirizza wkoll il-tassib tal-globalizzazzjoni li jiġi ġenerati minnha. Speċjalment tal-imprizi eh, żgħar. Għalhekk il-marka tal-oriġni tkun konsidrata f'dan l-spirtu. Fl-istqarrija bil-miktub intom sħaqtu dwar id-dritt tal-konsumaturi biex ikollhom informazzjoni immedjata u ċara dwar il-xiri tagħhom u dan huwa dak li qed jagħmel dan ir-regolament għandu l-mira li permetti lill konsumaturi Ewropej biex ikunu konxi bisħiħ tal- l-oriġni tal prodotti li huma jixtru. Il-Kommissjoni proponiet indikazzjoni obbligatorja tal-pajjiż tal-oriġni ta' ċertu prodotti importati ġewwa l-Unjoni Ewropea minn pajjiżi terzi. Mhux il-prodotti kollha huma koperti iżda dawk li huma ta' interess importanti wara konsultazzjoni wiesa mal-konsumaturi u l-industrija. Il-marka tal-oriġni nixtieq nżid hija konformi mar-regoli u l-prinċipji u hija xi ħaġa li teżisti kważi kullimkien fid-dinja. Hija importanti fl-importazzjoni tal-Istati Uniti, tal-Kanada, ta' pajjiżi oħra, speċjalment għal prodotti li tista' tixtri f'ċertu ħwienet fl-Unjoni Ewropea li diġà għandhom il-marka tal-oriġni fuq il-prodotti Palma huwa meħtieġ Dan ifisser ta' bilħaq li l-maġġoranza tal-negozji għandhom l-obbligu li jkollhom il-marka tal-oriġni eh, meta jkun hemm esportazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea u dim se jkollha l-ebda spiża addizzjonali. Għalhekk kien hemm diskussjonijiet fil-Kunsill biex ikun hemm bil fuq il-proposta tal-Kummissjoni. Numru tal-istati membri għadhom iridu jiġu konvinti li l-pis u l-ispejjeż ta' skema tal-marka tal-oriġni jista' jkollha benefiċċji. Aħna ħadna nota ta' dan it-ħassib u prezentajna reċentement għażliet eh, konkreti li jistgħu jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. Dimix proposta iżda ta' profassib bażi komuni biex ikonna kompromess. Dokument fil-komitat 133 fil-23 ta' settembru ġi diskuss propju din is-sena. Il-Kummissjoni tistaqsi l-Istati membri biex ikun hemm eh, narrowing tal-kopertura tal-prodotti, speċjalment fil-prodotti tal-konsumatur. Il-lista fija prodotti intermedjarji bħal pereżempju il-ġlut kif ukoll tessuti. Il-Kummissjoni qed tissuġġerixxi li tinkludi prodotti dawk li l-konsumaturi tista' ssib fil-ħwienet. Il-Kummissjoni hija tal-parir li jkun hemm analiżi tal-proġett pilota kif ukoll analiżi tal-impett li l-iskema proposta kien ikolla. Dan wasanna l-valwazzjoni tal-impatt dwar l-ispejjeż u tista' tina indikazzjoni dwar kif nistgħu nimmodifikaw il-kopertura tal-prodott f'dan ir-regolament. L-istati membri jiena sodisfatta li ngħid li kienu ħarqana b'interess li ħarsu lejdan. Il-problemi kollha ma ġew solvuti, hemm ċertu stati membri li qed iżommu l-pożizzjoni tagħhom. Iżda x-xogħol ħajkompli għaddej fil-ġimgħat li ġejjin fil-livell ta' laqat ta' esperti kif ukoll il-kumitat wieħed li ta' tlieta. Jiena nittama li dan ħajwitt it-triq biex ikun hemm soluzzjoni ta' kompromess. Bħal membri kollha jafu l-artiklu 207 ta' Trattat ta' Lisbona jagħti awtoritajiet u seta' ġodda lill-Parlament. U dan ir-regolament jista' jkun mod kif il-membri parlamentari jistgħu jieħdu azzjoni koll ikunu involuti fid-diskussjonijiet ta' dan f'dan rigward biex ikun hemm ukoll dibattitu. Grazzi ħafna. Jekk joġobkom, żommu mal-ħin tagħkom allokata likom għax ħanispiċċaw wara wara nofs il lejo ma rridux ikonna problema mal-interpreti tagħna. Għalhekk żommu mal-ħin mal ħin ta' allokat għalikom, Ms. Cardini. Anki għalina eh, hija problema li rridu, mux bissa l-inta ah, nofs il-lej. Fuq din kif il-senjura komissarju għalet, aħna inna eh, il-kompetituri tagħna u l-partners ekonomiċi tagħna għandhom denominazzjoni ta' oriġini għal prodotti li jitlu fit-territorju tagħha tagħhom imma l-Unjoni Ewropea anke jekk kien il-proposta regolamenti tal-2005 li kienet appoġġjata ħafna mill-soċjetà ċivili u anki mill-konsumaturi Sissa, għat mandiġ definizjoni l-Unjoni, anki jekk kienem ħafna pariri favorevol ta' dan il-Parlament il-fatt li hemm dan in-nuqqas regolament biex niddefinixxu l-oriġini tal-prodotti, inkunu qegħdin innaqru l-għażla tal-konsumaturi u taċ-ċittadini tagħna. Il-Kumitat ta' 133 reġa' studja din il-kwistjoni anki għal periodu ta' sperimentazzjoni dawn il-proposti ta' kompromess din eh, jiġu aċċettati mill-istati membri jew se jkomplu jiġu eżaminati u l-Kummissjoni eh, għal dik eh, mal-Parlament fuq il-livell ta' kodeċiżjoni se tkompli taħdem fuq il-proposta tal-2005 u x'se jkunu l-garanziji sabiex dan id-dibattitu fl-axħar nispiċċa għax ilu għaddej. Nien ringrazzjawk, sinjura lilek, għax inti kon determinata u għaddim bisħieħ. Inti set ġifiri ejli, inti set kompli meta fir risposta tijak eh, tajtni risposta ta' il-5 ta' novembru etli li l-Kommissjoni set kompli Eh, eh, taħdem biex tadotta l-proposta tal-2005 u l-Kommissjoni se tkompli bl-impenn tagħha li taħdem bis sijaħ fuq din il-kwistjoni. Grazzi ħafna. Grazzi, issa li isem l-essendi żewġ minuti sur susta. Presidente, non è certo niente. Eh, President, mux l-intenzjoni tijaj li noqot nidħol fid-dettal ta' raġunijiet kollha li huma Eh, l-argumenti għat-talba tagħna eh, kif għadna kemm smajna anki l onorevo Muscardini aħna l-uniċi tnej li eh, fl-2006 konna firmajna rizoluzzjoni ta' dan il-Parlament. Dak iż-żmien kien appoġġja l-inizjattiva ta' Sur Mendelsen li dan kien f'Diċembru tal-2006. Aħna konna ħsibna li din l-inizjattiva Eh, eh, rajna li waslet għal kompromess xi ftit ġemat lilu se teġġi appoġġjat anke mill-Kumitat 133. Ħafna stati membri kienu urrow li mhumiex lesti li anki ġifiri rappresentant tal-gvern tal-Renju Unit. Illum dak li rridu huwa li infakru li din it-talba mhux qiegħda timbena imħabba l-protezzjonizmu. Aħna ma rridux niddefendu l-industri li mhumiex kapaċi jikkompet fuq livell internazzjonali, ma rridu niddefendu l-konsumaturi. Nixtiequ ġifieri li nitkellmu fuq l-ambjent, fuq eh, is-saħħa u l-fatt li verament ikun hemm reċiproċità fuq il-livell dinji naraw aħna per eżempju nitkellmu fuq l-Istati Uniti, l-Awstralja, l-Ġappun, il-Kanada, l-Indja, il-Brażil, jiġifieri naraw min huma il-kompetituri l-kbar tal-Unjoni Ewropea li f'dan iż-żmien ta' eh, diffikultà ekonomika huwa fl-interess tal-Unjoni li tiddefendi l-interessi tagħha. U peress li dan eh, il-Parlament qed jagħti l-appoġġ sħiħ u nixtiequ li e, l-impenn tiegħek li inti wet xi ftit ta' ġimgħat ilu iħallu il-frott mixtieq nisperaw li din proċedura li naslu anki permezz ta' trattat li żmuna sal-aħħar ta' din is-sena anzi sal-minir. La palabra por los demócratas liberales por un minuto il signor Rinaldi. Fissem alde sur Rinaldi. Quanto hanno detto i miei colleghi che mi hanno preceduto e facendo proprio anche le... Kommissarju, biex nappoġġa l-kelima ta' qabli u nitkellem dwar li qalet is-Sinjura Muscardini. Hemm kwistjonijiet fejn ħadd ma jaf xejn dwarhom jew minn fejn ġib. Għalhekk jekk ikonna tit ta' ispazju nistaw namlu talja tella u l-pizza dik ikun Big Bang xira emmek biex ikonna kollox ħallata ballata. Isda għanna situazzjoni globali fejn edin morru l-ura għal numru massa kbira ta' prodotti fejn il-konsumaturi ma jafux il-marka tal-oriġni u laqqas il-fatturi u l-enin. U għalek aħna Mamuża ħafna, nħadna ħafna l-prinċipju ta' kummerċ ħieles u ta' stabilità, miex problema ta' negozju internazzjonali iżda wkoll ta' ħarsin tal-konsumatura lek nappoġġaw il-proposta l-2005 u nappoġġa l domanda il-domandi ta' Sinjura Muscardini. Grazzi, issa fissa minħodor għal-minuta s-sur Karl Schluter. Grazzi, President. Grazzi al kummissarju u kollax il-Kummissjoni fl-aħħar nidiet proposta. Il-Presidenza il-Kummissjoni qatt ma marret kontra l-Kunsill sissa. Iżda għedna li l-ekonomija tassu suq ma taħdem sew jekk il-konsumaturi ma jkollhomx informazzjoni biex jieħdu deċiżjonijiet tagħhom. U importanti li ikonna l-marki tal-oriġni. U mandux ikun hemm eċċezzjoni għal pajjiżi li għandhom FTAs. Naħseb li l-istess regoli għandhom japplikaw għal kulħadd. Dan ifisser li hemm ħafna prodotti li huma tikketjati u markati u ma naħsibx li dak u argument validu għax fi swieq differenti rajna li dimmiex ta' spiża. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar prodotti li tkunu falsifikati jew kopjati. Grazzi issa fil-GUNGL Sur Schulz għal-minuta. Grazzi. President Kummissarju, il-grupp TI jikkonsidra l-marka tal-oriġni hija ħtieġa urġenti għall-Unjoni Ewropea l-prodotti importati minn barra l-Unjoni. Hija meħtieġa biex ninformaw lill-konsumatur biex ikollhom il-possibilità nkunu jafu minn fejn ġejjin il-prodotti tagħhom mhux qed jixtru. Il-konsumaturi qegħdin jifmu bekk xi tfisser l-Ewropa u kif tista' tikkontribwixxi għal benessri tagħhom. U għalhekk naqbel mal-kollegi fil-kwistjoni li għandna naslu għall approċċ tal-2005 biex ikun hemm il-marka tal-oriġni u dik hija il-minimu skont jien li hija ġid tal-konsumaturi Ewropej u tgħin ukoll l-SMEs fl-Ewropa. Għalhekk nitlob lill-Kummissjoni u l-Kunsill biex eh, wasluha u jappoġġawha kif jagħmel il-Parlament. Rridu approċċ ħini għal tfassil tal-politika biex bekk nkun nistgħu ngarantixxu paċi internazzjonali. Grazzi Sur Scholz. L-kelima oħrajn issa fuq il-lista Sur Komi. Grazie. Grazzi ħafna, President. Aħna fuq fl-Europa ovvjament l-integrità tal-sistema produttiva ta' tisem l-prodotti tagħna. U aħna nistaw fl-Europa natu l-konsumaturi tagħna prodotti ta' kwalità tajba. U għanna interess li namlu dan, ġifri li natu l-konsumaturi ċans li kunu jafu eżattament tax edin produċu minn fej qed joriġinaw. Sabiex naslu għal dan hemm bżonn li konna xi ħaġa sempliċi. Għanna bżonn trasparenza ġifiri il-labels tal-oriġini kif konna provajna mill-parlament fl-2006 Dan ovvjament huwa veru huwa minnu għal ħafna fis-swieq Ewrop internazzjonali l-Messiku, ċina u oħrajn. Imma sissa għadna ma qbilniex dwar dan fl-istati membri nkwantu għal Ewropa. Jekk għandek xi ħaġa li qed tiġi magħmula fiċ-Ċina, apparti il-kwalità il-konsumatur Ewropew irid ikun jaf minn fejn qed joriġina l-prodott sabiex ikun infurmat qabel jażel. Xaħat jista' jgħid li din dan il-bżonn tal-trasparenza huwa forsi il-fatt li qed irridu nkunu nagħmlu protezzjoniżmu. Imma il-fatt li konna l-oriġini għal prodotti importati u mhux l-istess tal-Awstralja, Ċina u l-Stati Uniti, jirrendi l prodotti Ewropej li kompetu aħjar fuq livell globali. Għalhekk jekk ikonna prodott prodott Ewropew tal-aħjar kwalità jissigura wkoll li jkun hemm riżultati tajbin fid-dinja tal-ekonomija. Grazzi. Grazzi, s-sarftit minuti, Sur Arif. President, Kommissarju, Senjuri, din hija dibattitu importanti għal marka tal-oriġni, iżda nemmen bħal kollegi oħrajn li għanna bżon regolamentazzjoni Ewropea fuq il-mamul fi made in. Din torbot ma dak li għamilna fl-2007 meta adottajna riżoluzzjoni iżda mbagħad ma kenniex maġġoranza fil-Kunsillu għalhekk m'għandniex ir-regolament rridu l-marka tal-oriġni kemm għal-konsumaturi u għall-industrija biex ikun l-marka tal-oriġni għal-prodotti ġej minn pajjiżi terzi biex il-konsumaturi jkunu informati bisħieħ mill-karatteristiċi tal-prodotti li qed jixtru. Speċjalment fi prodotti ta' ġlut, amara, zraben u importanti ħafna l-konsumaturi u l-kumpaniji ikunu marfa U importanti wkoll l kumpaniji li jixtiequ jkomplu l-attività tagħhom fl-Ewropa. Nixtieq nisħaq li din il-proposta trid tibqa' tkun waħda ambizjuża u ma tix tkun eh, imnaqra u għalhekk rrid ikollna appoġġ sħiħ tal-istati membri, ma fl-istess ħin ma rridux innaqru minna. Hemm ħafna komponenti li qed jiġu importati minn barra l-Unjoni Ewropea mbagħad ikunu eh, ikunu t jagħti bħala magħmula fl-Ewropa. Rridu naraw li jkun hemm semplifikazzjoni ta' regolamenti tal-marka tal-oriġni biex ikun hemm ukoll marka tal-oriġni mediterranja li tejna eh, norbtu flimkien il-żona tal-Euromed u nsaħħu il-kummerċ kemm eh, fl-Unjoni Ewropea bħala sieħa kif ukoll fin-nofsinhar tal-Ewropa. Kummissarju, jiena ċert li ħajkollok appoġġ minn dan il-Parlament jekk ħad kompli tipprova jkun hemm regolamentazzjoni għall-industrija u l-konsumaturi. Grazzi, issa s-sur Enan għal-minuta.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 Eh, nħarsu l-ambjent tagħna naraw per eżempju l-aeronautika, il-prodotti farmaceutiċi eh, dejjem iridu il-ktar profitti nafu li hemm ħafna nies li se jsiru qiegħda fl-Europa nistaw naraw li l-konsumatur ikun jista' jagħmel għażla ċara jkollu drittijiet ġodda. Iva li nirrispettaw il-ħaddima tagħna lill-ambjent tagħna ikonna management responsabbli naraw ukoll fl-Ewropa dawn l-affarijiet isiru. Grazzi, Suranen, issa l minuti Sur Fjellner. Grazzi, President. Rari il-protezzjonisti jammettu li l-proposti tagħhom huma favur il-protezzjonizmu. Jippruvaw jinħbow wara ċertu stqarrijiet. Fl-2006 jinkon fil-Parlament u dak iż-żmien kummentajt fuq din il-proposta u kundannajta. U mbagħad il-proposta ġiet mħasra. Imbagħad kellna din il ftejim mal-Korea u qegħdin għal darboħra naraw dil-proposta għal darboħra. Mhux triq li għandna nieħdu. L-istess ħrejjef qegħdin jitqajmu għal darboħra, qegħdin intennu għal darboħra li l-konsumaturi qegħdin jitolbu għal din il-proposta iżda qatt ma ġew ikkonsultati. Meta huma propja jkunu mistoqsija nsibu li 96% jiġu propju minn pajjiż wieħed l-Italja. Huwa inkredibbli li kull kumpanija għandha toqgħod tagħmel dan meta mhux bżonn jus li nagħmluh. Imbagħad f'dak li għandu x'jaqsam ma l-informazzjoni disponibbli u x'torbot mal-marka tal-oriġni jiena ma naħsibx li din hija l-mira ta' din il-proposta ma tipproteġix il-konsumatur fil-verità. U hija ħrafa li ħażit il-kompetittività Ewropea għal boħra dan ma jagħmel sens. Is-swieq miftuħa u l-aspett ambjentali għal negozju se żid il-kompetittività u xejn aktar. Għalhekk ma rridux nkunu protezzjonisti, rridu kana l-istess regoli għal kulħadd Din hija proposta skaduta fuq il-marka tal-oriġni mejden u jkun stramb ħafna kif nippruvaw nimplementawha hawnhekk. Issa l-KHDI għal minuta is-Sinjura McGuinness. Grazzi, President. Diġa għanna tikketjar għal marka tal-oriġni fil-prodotti tal-ikel, f'ħafna kazi u f'prodotti oħra għalek mhix ħaġa ġdida. Il-problema f'ċertu tiketjar fil-prodotti tal-ikel hija li ma tkunx dejjem magħmula breqqa u għalhekk f'din il-proposta rridu nkunu kapaċi nittestjaw il-verità tal-tikketti, ġifieri li t-tikketti jkunu eh, ġusti għax il-konsumaturi propju dan qed ifittxu. Domanda speċifika kelli eh, talba minn manifatturar li jaħdem fl-Unjoni Ewropea titlob jekk it-trialogu u x'qed eh, ħarsu lejn it-tikketjar ta' mejdin mamul fi fl-Unjoni Ewropea stess. U forsi l-Kummissarju tista' tindirizzja dan il-punt għalija. Grazzi, Sinjura McGuinness. Issa għal minuta sinjur Sur Kelly. Grazzi, nixtieq ngħid xi kelmtejn dwar din il-kwistjoni kontroversjali. Fl-Irlanda dejjem nisimgħu il-karba tal- eh, bdiewa jitkellmu dwar id-diffikultà tal-tikkatjar kif qalet is-Sinjora McGuinness. Jider li hemm prodotti li jistgħu jiġu importati fl-Irlanda jiġu proċessati mill-ġdid milli jżidulhom xi ħwawar u mbagħad jiġu Marka tibħala ta' oriġni mill-Irlanda. Dina edha tqarra l-konsumaturi. U għalhekk kulħadd għandu jkun jaf il-pajjiż tal-oriġni u l-pajjiż ta' proċessar tal-prodott. Dan ifisser li l-proċess sarna ntemmuh biex eh, il konsumaturi kun jaff il-pajis tal-oriġni tal-prodott li kunet jixtri. Grazzi, Sur Kelly. Issa l-minuta, Sur Silvestris. Signora Kommissarju, eh, rridu nkunu iktar trasparenti. U meta hemm bżonn ikonna normi li jgarantixxu trasparenza biex niddefendu l-konsumatara. Hemm bżonn li jkun hemm regoli ċari sabiex il-konsumaturi kunu jistgħu jagħmlu għażla xirqa. Hawnhekk għal dan qegħdin insaqsu hawnhekk. Meta naraw it-televizjoni tal-pajjiż tiegħi, ħafna drabi naraw li anki f'pajjiżi il bot mill-Ewropa, teknika ta' produzzjoni jibbażaw ruhom fuq prodotti li eh, huma ta' dannu li nniċsu per eżempju li eh, huma tossiċi għalek il pubbliku il-nies, hemm bżonn ikunu jafu biex ikunu jamlu jistaw jamlu għazla aħjar. Jena naħseb li wasal iż-żmien li bċertu determinazzjoni u tamalaj narraw li dawn in-normi jidħlu fis-seħ sabiex il-konsumatur ikun jista' jażel verament b'mod trasparenti u ċar. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna naddu għal eh, kommissarju. Sur President, grazzi, grazzi li kulħadd tal-li kontribwixxa għal dan id-dibattitu importanti fuq din il-Kummissjoni. Jekk forsi nista' nibda bil-punti ta' Signora Muscardini il eh, ħsieb li dan eh, inna kaxkru bih dan il-punt. Jina niftakar li nitkellem ma l-istati membri fuq il-kwistjonijiet li huma l-iktar li konċernawhom. Ma anka palma qalu membri oħra realtà tal-ħajja politika illi jiena irrid nġi ngħaddi kwalunkwe proposta per minant il-Konsill u meta jkun hemm maġġoranza ċara fuq xi idea partikolari, nkunu nistgħu nerġgħu naħsbu fuq dak li verament hemm differenza bej eh, dak li jżomm xi ħaġa milli tgħaddi u s-suċċess ta' affarijiet oħra aħna rridu nirfinaw dak u niddefinixxu dak li nkun qed nikbu sabiex nilħu l-għanijiet tagħna u rridu nippromovu dan mill-ġdiet għaliex għadu mhux ċar fil-Kommissjoni, speċjalment meta l-Kommissjoni ris lejt mim tagħha u anka skadiet forsi il-perjodu tagħha. Irridu nirriflettu fuq dak li għadu ma tlestiex. U l-garanziji nixtieq li n-tikom garanziji però jiena dependu wkoll mill konsil ħannaddi għal eh, dak li naħseb li huwa importanti numru ta' membri tkellmu dwar il-konsumaturi u l-opportunità li eh, din toffri għat trasparenza u l-inkunu ċari li ngħaddu l-informazzjoni l-konsumatur naħseb jaxa ġen nistgħu nappoġġaw l-importanza li ikonna l-kummerċiles U għalhekk irid ikollok il-trasparenza u nkunu ċari mal-konsumaturi sabiex jagħmlu l-għażliet tagħhom u jkunu jistgħu jiprattikaw u jgawdu minn dan il-kummerċ ħiles. Dawn dawk il-membri l-onorevoli li għajmu dan il-punt naħseb verament laħqu l-qalba tal-ħsieb tagħna mhix il protezzjonizmu imma ħafna mill-pajjiżi li joffru prodotti u li huma fuq il-lista huma li tista' taf dom u naħseb eh, tagħmel li differenza li li eżempju li nkun naf minn fejn ġej il-prodott l-opportunità wkoll li wieħed jaċċerta li jkun hemm din it-trasparenza naħseb li huwa punt importanti ma nix nibżaw minna għaliex jekk nibżaw minna dan ifixkel il-kommerċ ħieles u trasparenza illi aħna suppost qed naffaċċjaw. Mod speċifiku sur xogħol tenti staqsej dwar l-espansjoni tal-lista. Din hija l-lista li aħna naħsbu li waħda realistika, però aħna lesti illi niddiskutu li niftuha iktar. Naħseb li huwa xira illi nindirizza tħassib li tressa eh, jekk aħniex tinkunu ambizjużi biżejjed. Ovvjament aħna mhux qed nippruvaw indajfu imma qed nippruvaw nkunu realistiċi. U ikonna l-poter li daw l-affarijiet ngħadduhom il-Kunsill u mbagħad naraw x'jista' jsir sabiex nindirizzaw it-tħassib veru u naraw x'liema modelli nistgħu eh, nimplementaw. B'tali mod li mbagħad nkunu nistgħu niftħu l-kwistjoni eh, mod iktar wiesa il qudiem Anka li nagħtu ħarsa lejn kwistjonijiet tal-Euromed din hija parti mill-kwistjoni mid-diskussjoni li hemm għaddejja bħalissa aħna dwar il-protezzjoni tal-impjiegi l- l-onorevol membri naħseb jafu dan illi aħna qed nippruvaw nappoġġaw l-industrija, l-konsumaturi, l-impjiegi, aħna rridu nkunu ċari illi il-kummerċ ma jimxiex billi jinjora dan il-punti, anzi jt jimxu, jimxu kollox 8 feet. Ma nafx uh, kif kemmu parlamentari illi noqgħod nidħol dwar ċertu mġiba, però meta konta nitkellem mal istati membri, kont qed nipprova inkompli fuq dak l-xogħol qed isir marbut ma' negozji żgħar fl-Ewropa u qed ngħidu li dawn għandhom jingħataw opportunità vera, ġifieri li iktar minn tlieta fil-mija minnhom ikunu qed jagħmlu kummerċ lil mill-Ewropa mill-Unjoni Ewropea. U għatfadal punti li għadna eh, ma sibni soluzzjoni li jew li għatem bżon nsaxħuhom. Imma naħseb din hija opportunità illi naġil għajm dam il-punti. Għamna kan nitkellmu dwar situazzjoni indaqsa l-kulħadd, dwar eh, sens komunitarju u nimxu l-qoddim. U nittama l-Parlament il-qadam kollu u nkunu nistgħu nirfinaw dan kollu sabiex ikonna xi ħaġa li hija verament pożittiva. Ġejt mistoqsija dwar uh, il-tikketta Made in the European Union ma kienx hemm um, uh, kien hemm l-inkwiet illi dan kollu jista' jkun uh, għali u ma komplejniex naħdmu fuq dan it-triq. Mela, ħna se nivvotaw fuq dan fi sessjoni li miss il-seduta li jmiss tkun għada 12 ta' novembru mid-9 ta' filgħodu sessja ta' warna f'sinar l-aġenda tkun ippubblikata fis dokumenta sessjoni.